U sebajn nissa nikkonkludi u koll għajnuna makrofinanzjarja għall-Ukrajina. Issa naddu għal l-agenda tal-lum. Aħna l-lum għanna Is-sur Corbett li jixtieq jitkellem fuq point of order, kjoġbok.